l-għala li nar l-erba se nifirmaw fl-imkien ma' President tal-Konsil erba għatti li ġew approvati fil-skont il-leġislatura eh, ordinarju skont il-regolament 68 il-titli se jiġu eh, pubblikati fil-proċess verbali